f'dawn is-snin li ġejn se tibqa' b'xi ħaġa b'saħħitha u naslu għal anijiet kollha tagħna. Grazzi ħafna. Il beknal u dibattuta tagħna u l-vot issir eh, f'nofsinhar immorru għal punt li jmiss fuq l-aġenda għandna ir-rapport ta' is-sur Karonna dwar il- kif nevitaw il-ħela tal-ikele seguro que esa habrá sido también la realidad in otros. Aħna eh, mismajna ħafna fuq dan ir-rapport u għalhekk huwa importanti ħafna wkoll fl-istati membri l-oħra il messaġġ ħareġ għall-opinjoni pubblika. U dan huwa ħadini ħaġa importanti mela nibdow bir-rapporter għal erba' minuti. Grazie, signor Presidente. Innanzitutto vorrei ringraziare. Grazie, sur President. Nixtieq nibda milli nirringrazzja l-membri tal-Kumitat tal-Agrikoltura għal kooperazzjoni biex aħna għamilna dan ir-rapport. Jina naħseb li kena riżultati tajbin u issa għanna dokument eh, dwar din il-sujġet tal ħala tal-ikel eh, rapport huwa tajjeb sissa ma kenniġ l-istituzzjonijiet ma tantx taw importanza li dan is-suġġett Rridu nieqfu b'dan kollu. L-esperti kollha qed jaqblu li wieħed mill-problemi issa u fil-futur immedjat huwa kif naraw kif sensibu dejjem provvista sigura tal-likel. Is-sigurtà tal-likel se jkun suġġett eh, eh, diffiċli ħafna fil-ġejjieni Aħna ma nistawx nibqaw ma namlu xej qoddim dan il-fenomenu tal-ħela tal-ikel u għonek għadin nitkelmu anki. Dwar ikel li għadu tajjeb li jista' jittikel. Din hija eh, xi ħaġa li issa m'għadix sostenibbli fil-fatt wasanna. f'tant level li madwar terz ta' l-ikel prodott fil-dinja kull sena jispiċċa jinħela minn flok jintuża mill-bnedmin fl-Ewropa tiġa qegħdin f'50% kull ċittadin jaħli madwar 105 kg fis-sena tant wasalna f'livell gravi illi qudiemna ma biss problema etika imma kwestjoni ekonomika, soċjali b'implikazzjonijiet qawwijin fuq l-ambjent u għalhekk aħna b'dan ir-rapport nixtiequ li ġida kontra ħela tal-ikel issir priorità tal-aġenda tal-politika Ewropea. U għalhekk nixtiequ l-Kummissjoni sina daqsxejn ta' gwida biex nadottaw strateġija komuni ħalli nkunu nistgħu nippromuovu qabża fil-kwalità biex minn issa sal-2025 innaqsu b'mod sinifikanti il-ħela tal-ikel. Nixtiequ li dawk il-gruppi ta' Eh, volontarjat, il-kumpaniji, dawk il-ċentri ta' inizjattiva fil-pajjiżi differenti ħadu eh, inizjattiva f'dan il-qasam. Nsiru nafu minnuma, huma. Aħna hawnhekk rajna li minħabba fihom kien hemm il ta' nateva tal-prodetti u jmorru minn flok dawn għand ċittadini li huma fil-bżonn fl-Ewropa Sinjuri nfakkarkom li hemm madwar 70 miljun ċittadini li jiexu taħt il-level tal-faqar. U għalek għanna bżon ta' direttivi preċiżi ħafna minnaħat tal-Kommissjoni. Importanti wkoll nranġaw ir-regoli dwar it-tenders pubbliċi li imorru fil-kantins u l-isptarijiet sabiex intejbu il-kwalità u il-garanzija tal-ikel. Aħna nixtiequ hawnhekk fakru illi l-ewwel li jagħtu l-eżempju iridu jkunu l-istituzzjonijiet Ewropej u nibżew minn dan il-Parlament. Aħna nixtiequ wkoll il-partijiet kollha interessati fil-katina tal-ikel juru ċertu responsabilità u jmexxu kampanja ta' Eh, li noħol u kuxjenza u tarfin sabiex dal-nies tal-iskola, l-industrija, l-universitajiet ikunu jafu l affarijiet ikunu aħjar u kulħadd jibda jikkonsma b'mod aktar sostenibbli għall-ambjent b'mod aktar responsabbli. Parlament ta' semu issa l-Kummissjoni nittamaw li tkompli għaddejja b'dan ix-xogħol u toħloq strateġija effiċenti. Aħna nixtiequ li l-2014 tkun is-sena Ewropea kontra l-ħela tal-ikel dan ikun sinjal tangibli għal ta' impenn qawwi u impenjat tal istituzzjonijiet f'dan il-qasam u dan jagħti sinjal ċarli ċittadini kollha l-Unjoni Ewropea kapaċi tkun fuq id-dimnet ta' modell aktar ġust u ekwilibrat fil-konsum tal-ikel. Grazzi. Kollega. Grazzi kollega. M'għandniex iktar nies li xtaqu jitkellmu fil-KHDI, però xorta xorta għadana xtiqu illi ehm, għanna ħafna n-sinis li xtaqu jitkellmu fil-KHDI u nixtiequ nalqu fi żmien kwarta u għalhekk nixtieq nitlobkom senjuris, sabiex tużaw il-ħin b'mod tajjeb u iżommu mal-ħin l-ewwel net s-Sinjur Lavija. Sur President, onorevoli kollegi, ma nistawx naċċettaw illi il-ħela tal-ikel tibqa' dejja. Dan rridu niġġildulu permezz ta' strumenti speċifika u permezz ta' kultura illi eh, tindirizza daw l il-fenomeni soċjali u ambjentali, il-ħela tal-ikel zid mija f'dawn l-aħħar 30 sena bi problemi eh, assoċjati mbagħad fuq livell ta' ambjent, ta' saħħa, etc. Mhix sostenibbli illi madwar 70 miljun persuna fl-Ewropa jgħixu taħt il-livell ta' faqar u imbagħad ċorta na tunnellati ta' ikel għadu tajja polis spiċċa jintrema u ma nistawx nidifferenzjaw mela kemm jista' jkun anki il-materjal ta' biex jiġi prodotta li kell dan iwassal għal problemi soċjali u ekonomiċi. Min kollox irridu nibdew mill pakkettjar mid-data tal-iskatenza, kollox irrid li ikun maħsub biex jgħin iċ-ċittadini sabiex ma jaħlux li kellu l-prodotti. Grazzi ħafna, Sinjura Tikaw, nixtieq infakkarkom li min jitkellem fil-KHDI ma' jistax mbagħad jitkellem fit-term ta' wara. Jiena nitlobkom biex tkunu intom illi toqgħodu attenti li tagħmlu dan sabiex kulħadd tkun jista' jitkellem ukoll, Sinjura Tikaw kjoġbok. Grazzi ħafna. Ura alimentare din cele 27 de state membre este Grazzi. Il-produzzjoni annwali tal il-ħela annwali hija 179 tunnellata per capita per annum għal kull stat membru. Ħafna nies m'għandhomx ikel biżejjed, ma jeħdux nutrienti biżejjed madwar id-dinja u madwar 60 miljun persuna jirċivu għajnuna alimentari permezz ta' organizzazzjonijiet ta' karità. Aħna għanna indirizzaw din il-kwistjoni tal-ħela tal-ikel mill-lat tal-effiċenza tal-rizorsi kif jintużaw. Komissjoni għandha toħroġ b'inizjattivi li indirizzaw il-kwistjoni tal-ħela. il komissjoni t importanti din il-ħagġa, da' tagħti importanza kwistjoni tal-użu effiċenti tal-enerġija. Sur, Ħarġafski, grazzi ħafna, President. Il-problema tal-ħela tal li hija importanti ħafna. Um, tajba l-Parlament, ħaġa tajba l-Parlament qiegħed jieħu azzjoni anke minħabba prevista il-previżjoni negattiva tal lika fis-snin li ġejjin. Il-problema tal-ħela torbot ma' xi ħaġa li diskutejna ftit minuti ilu ċe il-konċentrazzjoni għolja ta' beħ u n-negozju fil-prodotti tal-ikel. Illi dan ħafna ikel jimbieħ minn katini tal- negozji kbar u dana iżid il-level ta' ħela għaliex. Meta li kell hemm iktar ikel li nxtara mis-supermarkets minn flok minn ta' grocer. Il-ħela tal-ikel twassal ukoll għal użu ħażin u ħala ta' art. Għanna inqas art li qed tintuża sabiex jitkabbar li kellu din wkoll hija eh, perikoluża, signor Nikolasic. Dziewięćdziesiąt persent għax eh, stopet ma. Signor Nikolasic, anzi. Panich. Eh. Grazie. Għanna mont kbir per kapita ta' ikel li jinħela. U naħseb li għanda tinata priorita din il-ħagġa. Dina miex situazzjoni sostenibli għadin jiġu affettwati l-iktar nis foqra tal-popolazzjoni u tiġi jiġi u koll l-ambjent dan iwassal għal telf fl-ekonomija u għal negozjanti. Għalhekk għandna bżonn naraw daqsxejn il ħazna kif qed issir għax qed wassal ukoll għall ħela din l-ikel qed jinħela qed jintilef u għal daqstant għandna bżonn strateġija Ewropea. Għanna ħafna nis li għedin jiexu taħt il-level tal-faqar. Sinjura McGuinness, grazzi President, unajt proset li rapporter fuq dan il-rapport jina jidur li illi tkun id-deja tassew eccellenti li nifukaw fuq din il-kwistjoni u li konna sena dedikata. Aħna proponejna l-2014. Din hija sena ta' elezzjonijiet ukoll u għalhekk din hija kwistjoni prattika ħafna illi nitkellmu għama ċittadini tagħna dina mhix kwistjoni biss tal-ikel illi tintrema eh, id-dar imma anke f'din l-istituzzjoni ħafna ħela fl-isptarijiet f'postijiet pubbliċi fil-katina kollha tal-ikel dak li qed niddiskutu hawnhekk dalodu jorbot ma dak li ddiskutejna qabel dwar il-katina kollha tal-ikel. Jekk aħna nistgħu innaqsu l-ħela, ikonna katina tal-provista iktar effiċenti u iktar sostenibli u dan importanti. Grazzi ħafna Sinjura McGuinness, issa għanna Sinjura Prendergast. Thank you. The world population reached 7 billion last year. Il-popolazzjoni tad dinja hija 7 biljun u sal-2050 se tkun ta' 20 biljun. Għalhekk importanti li jkollna s-sikurità tal-ikel u jkollna ekel biżżejjed biex nisimgħu il kulħadd aħna rridu naraw ukoll kif nużaw li kelli li nipproduċu u kif innaqsu il-ħela. Il-ħela sif matul il-kratina ta' profista kollha kemm mill l-ewwel punt sa meta jiġi konsmat li kell. Ovvjament id-differenza tvarja mill-pajjiż għal ieħor ħafna pajjiżi eh, industrijali eh, l-iktar ħela issir fl-aħħar fażi tal-katina u Fl-Irlanda u kalkulati li l-familji jahlu madwar 1000 euro fis-sena f'ħelu tal-ikel, f'ħela tal-ikel, hemm bżonn għalhekk nipromuovu ċertu miżura sabiex innaqsu il-ħela tal-ikel. Il-President jaqsa l-mikrofonu, il-Sinjur Nikolescu. tutto totodată economie de apo, de energie, de kirtuil cu forza de muncă, Meta qed nitkellmu dwar l-ikel, qed nitkellmu wkoll dwar il-frankar ta' enerġija u ta' riżorsi. Irridu nindirizzaw ukoll in-nuqqas ta' art li għatem disponibbli għat kabbir tal-uġuħ tar-raba. Annażaw 640 miljon ettaru ta' art li mhux fl-Unjoni Ewropea. U dan huwa għaxar darbiet id-daqs tal-Ġermanja, għalhekk x'namlu. Irridu naraw kif nużaw aħjar ir-riżorsi m'hemmx mod ieħor, grazzi ħafna is-Sur Tiene la palabra el señor Komutsakos. No... Sir Komutsakos, jekk joġbu ma jinsabx hawnhekk is-Sur Mauro mela. Signor Presidente, oltre a... Grazie President, apparti li ringrazzja l-kollega Karonna li presenta da suġġett mhux biss mill-lat tal-iskandlu soċjali li hu imma anki l-opportunitajiet potenzjali li hemm marbuta ma' ġida kontra l-ħelja. Nixtieq indur fuq il-Kummissarju Taljani bħala Viċi President tal-Kummissjoni biex nisħaq dak li għalina huwa l-iktar ħaġa importanti. ċe kif il-Kummissjoni tista' tagħti sema fil-ġlieda kontra l ħelja tittara eżattament fejn ikun hemm kapitli ta' eh, ta' nefqa li jistgħu jiġu assoċjati ma' dan is-suġġett għaliex aħna għadna ma nistgħux nifmu jekk hemmx bżonn niffukaw fuq l-organizzazzjoni tal-nefqa soċjali anke kellha nerġgħux immorru għal eh, digital agrikoltura li dik il-direttor ġenerali li għandu kompetenza illi tippermetta il-qasam agroalimentari ċittadini l-stakeholders l-oħrajn il-president jitterrompi jgħid tista' Sinjora Zaborska kieġbu pán komisár e, pán predseda v čase krízy a šetrenia nemožno ignorovať. Grazie ta' sessu president. F'mument ta' kriżi ta' austerità aħna ma nistawx niraw il-fat li l-50% tal-ammont tal-ikel jitspiċċaw ħafna drabi fi żibel U għalhekk inixi nirringrazzja l rapporter tal-li dedika l-attenzjoni tiegħu għal dan is-suġġett. Il-produtturi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 Biex qed jirrespettaw ċertu skadenzi ta' produzzjoni għalhekk il-konsumaturi jispiċċaw jarmu ħafna ikel u jiddispieċini aħna ma nitkellmux dwar tip ta' bank ta' ikel, għalek qed nitkellmu dwar organizzazzjoni li mhux governattivi li jerfaw ir-responsabilità li qasmu l-ikel il minu aktar eh, fqir. L-Unjoni Ewropea tħallas għal dawn it-tip ta' għajnuniet tal-banek tal-ikel is-Sinjura Karza Bilt. Grazzi tassew, President, illum il-ġurnata, aħna naħlu kwart minn dak li aħna nixtru mill-supermarket. U hawnhekk għandna kwistjoni soċjali u morali li jridu nieħdu ħsieb. Rridu naraw xem fil-kċina tagħna u nqisu dak li nixtru, rridu nqajmu dan id-dibattitu u nizluħ fuq l-aġenda nqajmu kuxjenza u anki nagħtu l-aħjar informazzjoni l-Kummissjoni wkoll trid eh, tuża u taħseb dwar id-dati ta' skadenzi fuq il-prodotti, aħna rridu ninformaw il-konsumaturi tagħna ħjar. Anki temperaturi fil-katina tal-ikel tkun qed taffetwa il-durabilità tal-ikel. Aħna lek rridu nerfaw responsabilta u settur tal-ikel tirfa responsabilta tiegħu aħna rridu morru lura għal kultura ta' bidja. Sabiex bekk aħna nkunu iktar sensittivi għal kemm nikun smaw, rridu naħsbu daqsxejn kif nużaw l-ikel u kif nistgħu nustilizzaw dak li jibqa' mill-ikel. U neliminaw din il-kultura ta' plastik u l-President eh, jinterrompi l-kellim. Mela, issa nistaw nar, issa unek wasanna fit-tmim tal-proċedura KHDI u l sanat il-kelma l-Kummissarju Tajjani. Jekk joġbok, nitolbok biex tkun konċis kemm jista' jkun. Inti ex kollega tagħna wara kollox, però ser ikun hemm eh, deputati li ser jkunu din jitħlu fil-Kamra ma kunux nistgħu nisimgħu maħabba l istorbju Ċifri jekk kun tista' temmi diskors tiegħek faxar minuti napprezzaw ħafna. Sinjuri, deputati, Jina qed nara li s-sur Swobda qiegħed fostna nixtieq nifraħlu mm, rigward il-ħatra li kellu u l-promozzjoni liħa. Nixtieq nirringrazzja s sur Korona rapport tiegħu u anki il-membri tal-Kumitat tal-Ambjent tal-Agrikoltura u l-Kumitat tas-Suq Intern. Fissem is-Sur Ċolos li huwa responsabbli għal dan id-dossier, jiena nixtieq nitkellem fismu. Mux jgħat fosna li għet jinsaf f'Dublin għet jgħati prezentazzjoni fuq il-politika agrikola għannek. Meta san jisu l-importanza ta' din il-kwistjoni rigward is-sigurtà tal ken? Ta' bilħa dinja kwistjoni li eh, l-importanza ta' ħadim qed jiżdied Għamnek nishtiq u koll nsemmi l-konferenza li saret fiħdan Parlament Ewropew fil-28 ottubru tal-2010. Għalek, x'nistgħu namlu fuq livell tal-Unjoni Ewropea? Il-Kummissjoni diġa adottat numru ta' proposti u anki edha tfassal proposti ġodda li ser jajnuna biex eh, nittirizzaw il-kwistjoni tal-ħela tal-ikel fuq livelli differenti. Jina diġa semmejt ir-riforma ta' CAP, u li ħanixtu l-attenzjoni fuq il-produzzjoni l-proċess fil-katina tal-ikel. Jider li hemm miżuri preżenti li għandhom lan li jżidu sostenibilità fis-settur agrikolu permezz eh, ta' miżuri li ser jtidu anki fl-ambjent. Oħrajn ser miżuri oħra ser jiġu implementati biex jipromuovu l-implementazzjoni ta' dan ir-rapport bħal pereżempju l-inklużjoni ta' il-programmi tal-iżvilupp rurali uħut minn dawn il-programmi qegħdin hemm biex jappoġġaw eh, agrikoltura jew bidja fuq skala żgħira jippromuovu katina tal-ikel aktar qasira u dawn huma il-kwistjonijiet li aħna nsejħulhom ukoll food miles. Reċentament il-Kummissjoni da tiżviluppa sħubija eh, fukata fuq il-sostenabilità u l-produttività tal-agrikoltura. Lan u l-nipromovu agrikoltura sostenibli li tippermettilna biex niksbu riżultati aħjar bħala inqas ta' rizorsi, jew bużu inqas ta' rizorsi, biex intejbu il-katina tal-ikel ċaħġa li ħanna tkellimna fil fad dwar dal-ħodu ħanħarsu kol il-pakketjar tal-ikel li naqsu l-ammont ta' ħela eh, għal minimu il-Kummissjoni ser tiffoka fuq numru ta' pjattaformi bħal European Round Table għal produzzjoni sostenibli tal-ikel u anki networks ta' stati membri sabiex bekk indirizzaw kwistjonijiet bħal sostenibilità ambjentali. F'Settembru il-Kummissjoni faslet roadmap b'uż effiċenti ta' rizorsi u din għandalan li tbiddel l-ekonomija Ewropea waħda li hija sostenibbli sal-2050 hija network fejn il-prodotti tal-iker ser ikunu wet mis-setturi prinċipali li jagħmlu kontribut sabiex jiksbu il riżultati mixtieqa meta aħna niġu għal użu aktar effiċjenti ta' rizorsi rigward ir-roadmap issa din tfassal numru ta' għanijiet eh, importanti biex innaqsu l-ħela fl-ikel u konsum ukoll sal-2020 u anke biex niksbu 20% fil-mija ta' tnaqis fil-użu ta' rizorzi f'dik li l-katina tal-ikel e, u dan sal-istess data. Dawn ma' konklużjonijiet li nsibhom fir-rekomandazzjoni tar-rapport. Ir-roadmap titlob ukoll għat fassil għal-2013 ta' komunikazzjoni fuq agrikoltura sostenibli sabiex bekk aħna nkun nistaw nagħmlu progress f'dak li hu kwistjoni pjuttost komplessa tfassal ukoll metodoloġija bbażata fuq kriterji ta' sostenibilità fuq il-prodotti prinċipali tal-ikel u dan isir għal 2014 fl-opinjoni tagħna eh, rakomandazzjoni 35 titlob il-Kummissjoni wkoll biex il-Kummissjoni tiddikjara sal-2014 bħala s-sena għal ġlida kontra il-ħela tal-ikel. Il-kollega tiegħi Sur Dalli ser ikun qed iħares lejn din il-kwistjoni ma' rapporter tagħkom għax kulħadd naħseb jaqbel li iva rridu nagħmlu xi ħaġa sabiex niġġieldu il-ħela fl-ikel. Fost il-katina kollha tal-ikel u għalkemm qed ngħidan l-2013 bħala sena donna hija sena eh, bikrija wis għaliex il-Kummissjoni fil-fatt xtaqet li il-2013 tkun is-sena għas sena Ewropea ta' ċittadini Ewropej. Aħna normalment indumu sentejn inħejju għal sena Ewropea. Pero fid-dibattitu intom semmejtu wkoll 2014 u forsi nkun nistgħu nilħu nagħmlu xi ħaġa sal-2014 u din hija xi ħaġa li jiena ser inkun qed eh, naħdem għalija u ser naddi din l-informazzjoni li sur ċolos u sur dalis għax naħseb li ntajb nkunu nistgħu naħdmu għal dan ir-riżultat. Għalhekk nirringrazzjakom il-kol u grazzi lill-President ta' din is-sessjoni għaliex kien pjuttost dibattitu interessanti. Grazzi tassew u grazzi lilkom ukoll tal- fema ta'kom, issa dawk li talbu l-kelma wara dan ir-round, skużawni ma kenniċ ħafna ħin. U jina ninsab ċert li ma'kom il-koll ħana rnexxilna nalqu dan id-dibattitu mingħajr ma jkollna situazzjoni fejn ma kunux nistgħu u l-aħħar diskors ta' l-aħħar kelliem. Mela issa ħanqattaw ħanaġġornaw dan il-din il-plenarja għal ftit minuti u mbagħad ngħaddu mill-ewwel għal votazzjoni f'nofsinhar. Grazzi.